issa u ħajkun vojt mill-25 ta' Mejju 2016. Proset naddu issa għal għall-agenda tagħna tal-lum il-addendum ġi tal-agenda ġi adattat skont regola 149 u ġi lilkom. Allura f'tejjim mal-gruppi nipproponi l-emendi li ġejjin għal bozza tal-aġenda u illum stqarrija mill-Kommissjoni fuq il- li dawk li ħarbtu il-sistema endokrinali huwa issa ħajjiġi adottat mill-2014. Dan huwa bħala raba aġenda wara l-Kommissjoni u l-Kunsill fuq il-Data Flows Transatlantiċi. Jekk il-mozzjoni tgħaddi, is-seduta se tibqa' għaddejja sa nofs il-lejl. Għandkom xi oġġezzjonijiet għal dan il-punt, għal dan il-fatt li kien hemm din bidla le, mela nistgħu nżidua. Mela għandi talba il-Greens għal dal-SND talbu illi dibattitu fuq dik istqarrija ser tintemm b'riżoluzzjoni li se nivotaw dwarha fil- sessjoni ta' ġunju, ġunju numru wieħed. Issa ġifieri rridu nbidlu l-talba eh, rridu nresqu talba. Attitudni ta' din il-kamra fuq il- eh, dak li ħarbtu il-sistema endokrinali. Il-bicċaj eh, l-Istituzzjoni Ewropea li suppost tkun gwardjan ta' trattati da tmur kontra trattat skont il-kas ta' servizzi legali li qed jgħidu li m'għandhomx dubju illi il-Kummissjoni għada ma il-miżuri illi huma meħtieġa minn għaw skont 266 ehm, eh, ehm, u allura hemm rezoluzzjoni għaliex naħseb li l-inqas ta' tagħmel il-Parlament huwa nfakkar il kummissjoni x'ta xinu xogħla. Jirviri, jekk il-ċensura tal-mozzjoni hija sproporzjonata għal dan il-każ mela għal menu in li nistaw namlu għal nfakru il-kommissjoni eh, li t tispiċċa tkun issa diskussjoni sempliċi bejnietna. Grazzi. Für den Antrag möchte Frau van Bremt sprechen. Bitte sehr, Frau van Bremt. Signora van Bremt, biex titkellem favur il-mozzjoni. President, il-grupp tagħna jixtieq illi nappoġġaw il-talba tal-ħodor. Il-qorti diġà għal-regolat li dawn il ma jistawx applikaw għal-regoli ħżina u dan rridu nejduħ mod ċar f-rezoluzzjoni li kummissjoni. Importanti li noħorġu b'regoli stretti tal dawn l-elementi li ħarbtu il-sistema endokrinali u mhux joħorġu valvazzjoni ta' impatt illegali imma bażi ta' kriterji xjentifiċi. Grazzi. Xaħat kontra. Qed nara ħadd kontra. Ollu jdejkom jek taqblu? Oġezzjonijiet? kontra Astenzjonijiet? Għaddit. Pala talba.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 situazzjoni sitwazzjoni saret diffiċli ħafna fid-dawl ta' referendum abbużiv biex inkunu nistgħu intawlu il-mandat tal-kap ta' stat tal-Kongo il-presidenzja eh, tkun diżastruża hemm Bombardament tal-post kollu ta' kull attakkar ta' kull min huwa post għalihom. Hemm ħafna kandidati tal-oppożizzjoni ta' Ġeneral Makokoko illi eh, ordna l-qawwiet Afrikani xi ċentru Afrikani biex eh, jamlu dan l-atti. E, nek dan u attak fuq drittijiet tal-bnida, suppost il-Pajz Demokratiku ma għadu bjus. Aħna irridu illi e, konna dibattitu fuq il-situazzjoni. Grazzi. Er möchte für den Antrag sprechen. Bitte sehr, Herr Abgeordneter. Bitte sehr. Presidente, ritengo. Grazie naħseb illi hija sitwazzjoni inkwetanti ħafna fisem il-gvern għalet in sitwazzjoni tant kaotika tal-neħija tal-ambasċutu tal-Unjoni Ewropea, rappresentant tal-Unjoni Ewropea li jizzitu ukoll raġuni għal-fej għandna ninkwetaw eh, f'dan il-qafas u kontest li ġie diskrit tajjeb ħafna eh, f'intervent intervent qabli. Hija sitwazzjoni gravi ferm fejn Issa wasal il-waqt mod urġenti li nitħattu fuq dal-punt fil-Parlament. Grazzi. Mxi ħadd jitkellem kontra talba? Le. Mela. It-talba ta' Suralio nvotaw favur kontra astensjonijiet. Maddiċ. Mela, l-aġenda tibqa hekk kif kienet oriġinarjament. Sinjuri, skont artiklu wieħed wieħed tlieta il-kollegi resqu 40 membru fil-fat resqu proċedura fuq il-rapport tal-parlament, rakkomandazzjoni tal-parlament tal-71 sessjoni tas-assembleja u proponu li dan il-vot jisir f'sessjoni oħra tal-ġejjini. Oġezzjonijiet le mela naddu għall-aġenda ta' għada. l-Komitat tal-Affarijiet Legali adottaw ir-rapport ta' Sinjora Regner u naħseb li ħjar nivvotaw dwaru għada tul il-voti. niċċara li s-Sinjura Regner hija rapporter mhux qegħdin nivvotaw fuq il-moneta tagħha xek hija rapporter. Hija rapport dwar l-moneta minna li ħarġet Il-koll il-gwi talab il-kunem s-arja tal-Konsilti Komissarju Arias Kanjete jissuspettat f'każijiet ta' korruzzjoni li dan jiżdied l-agenda fil-ħodu sur Benito Zinwaga ser jressa dan il-talba. Iva, grazzi. Dan uża l-influenzi tiegħu biex eh, jappoġġa eh, minnira n-ranjana fis-Salamanka u xi kumpaniji taż-żejt u konnessjonijiet mal-Panama wkoll għal dak li huma xxut ta' korruzzjoni politika u jiena diġà qed li sur kanjet probabbli huwa involut u jista' jkun involut insomma u dak kien jaqbel ma' amnestija fuq it-taxxa ħafna individwi fi Spanja. Dawn huma l-suspetti illi hemm kontrija għal dal-kummissarju tagħna għal bidla fil-klima u huma responsabbli jekk ma jitrattawx il-sitwazzjoni hekk kif il-koalizzjoni tal konservattivi u soċjalisti fl-Ewropa illi permettew illi kien hemm in-nomina ta' dan il-kummissarju partikolari. jibbu jibbujawni għawnek eh, u jisafruli. Imma għandi dritti li nispicċa sentenza tijaj. L-IPP eh, fi Spanja, Partit Popolari ġifiri fi Spanja, ma jistax ikunu tam dan il-modell għal pjata l-Europa għaxan huwa l-użu illegali ta' seta tagħhom fi Spanja. Il-Kommissarju għandu jiddefendi il-pożizzjoni tiegħu u jidher qudiemna f'din is-sala. Jekk ma nagħmlux aħna rridu nagħmlu hekk jekk ma rridux illi nkomplu nafġu fuq il-fiduċa li ftit fiduċa li fadal fiċ-ċittadini fina. Möchte jemand für den Antrag sprechen? Schahat favur it-talba? Schahat kontra din it-talba is senjura Van Brent. Iva, aħna ma nappoġġawx il-talba ta' Gwi illum mux għax ma ħossux li hija kwistjoni serja, jew tista' tkun kwistjoni serja, mhux għax ma naħsbux li għandna bżonn trasparenza si ħafna dawn kwistjonijiet, imma għamin minħabba fekk fil verita jridu trasparenza sieħa u li dal-affarijiet jridu nħuhom bis-serjetà. Ifisser għandna bżonn iktar ħin, iktar żmien biex niflu kwistjonijiet sew. Imbagħad nerġgħu lura l-plenarja, naraw kif l-aħjar li nagħmlu biex nitrataw dil kustjoni imbagħad ikonna diskussjoni Min qabel fil-konferenza tal-Presidenti idealment. Grazzi. Signor Gostet, porta ordni. Grazzi. Aħna kollha nafu l-Kummissarju Kanjet għandu talenti kbar, e sissa għamel xogħol u kompetenza kbira u aħna u rajni l-istess fil xogħol li għamel fil-COP21 din akkuża ġiet sottomessa lill kummissjoni hija konformità mill-kodiċi tal-kondotti tal-kommissarji u jġobor fih imġiba professjonali li uraw jekk kienx hemm ċans li jkun hemm konflitt ta' interess. Kien hemm trasparenza. Jiena dispjaċini ħafna li raġuni ta' politika il-xalluk estrem et tattakka u ila tattakka l komissarju Kanjete biex tipprova tara kif tagħmel kull met biex tiddiskreditawh. U għalek, aħna pal IPP kontra din it-talba. Der Antrag ist gestellt worden, über diesen Antrag in namentlicher Abstimmung abzustimmen. Mela, It-talba saret, issa nivvotaw n-vot nominali vot miftuħ. Ham alle kollegin und Kollegen abgestimmt? Kulħadd vota Vot malu. It-talba maddiċ. Tagesordnung für den heutigen Tag bleibt entsprechend unverändert. Mela, l-agenda issa ħatibqa' hekk kifini. Mela, ngħaddu għal sqarja tal-Kummissjoni fuq id-deċiżjoni li datati fuq is-suq digitali waħdini. Il-Kummissarju Ansip fidejk. Kommissarju tuna minuta ta'.